l-Eġittu. Mod partikolari l-kas ta' Giulio Regeni nibdew bl-awturi tal-pari nibdew bis Signora Lockbiller. Yes. Thank, yeah, thank you, Chair. Grazie, President. Is-situazzjoni e ta' dritti tal-midem fl-Eġittu hija drammatika u sejra l-ar l-autoritet eġizzjani qed joħon u eh, drittijiet fundamentali, eh, protesti u ma proibiti, u dawk li jiġu dritti tal-bnidem qed jiġu medda u anke l NGO se tkunu medda dak kull min jiġi arrestat fl-Eġittu jinsab taħt riskju, in-nies jinżammu b'mod arbitrarju u eh, jinżammu għal-ġmat saħ minn għal-kontat ma' dinja ta' barra NGOs tkellmu fuq każijiet ta' ħabsin li jiebu f'każ ta' ġezzjani illi mietu waqt detenzjoni, tortura tiġi pratikata b'mod wiesa u l-kondizzjoni preżenti huma tal-baxx. Dak responsabbli għal sur ta' dritt tal-bniedem kontra priġunieri kważi qatt ma jitresqu qudiem il-ġustizzja meta żort l-Eġittu tiġi matilu il-katavru ta' riċerkatur regeni knadu kem ġi skopert u naħseb illi u informativ ħafna li flaqat li kelli ma' attivisti, ġurnalisti u diplomatiċi rabtu il-mewtijaw ma kazi oħra ta' ksur ta' drittit ta' bnidem fil-pajis. U tissuġġerew illi membri tal-operatus segrit kienu responsabli li l-Unjoni Europea tibat messaċar l leġittu Repressjoni ta' diritti fundamentali mhux se jwaslu għal pajis stabli woni sakemm ma jkunx hemm titjib sostanzjali ta' rekord ta' dritt ta' bnidem fil-pajis, stat membri tal-Unjoni Europea m'għandhomx ikunu kompliċi u eh, għandhom jirrestrinġu l-esportazzjoni tal-armi lejn dal-pajjiż. Grazzi. Is-Sur Belder. Grazzi ħafna. Il-mewt eh, atroċi tas Sur Regeni għandha l-potenzjal illi tħallim pazz fir-relazzjonijiet bejn l-Eġittu u l-Unjoni Ewropea. U essenzjali li nħarsu lejn il-konklużjonijiet il riżultat ħari tal-investigazzjoni konġunta bejn l-Italja u l-Eġittu hemm bżonn eh, nistennewħ l-ewwel. Inqerdu disajn il-Knisja fl-Eġittu li tajb l-investigaw ukoll. L-Unjoni Ewropea qed toħloq pressjoni sabiex eh, ċertu l-ġijiet jitneħew u l-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn il-politika tagħha viżavi l-Eġittu. Fejn? Michael. Grazie Presidente. Sur Koraw, grazie President, Giulio Reġeni kien tifel Ewropew, zazuħ li rrit kontribwixi għal bini ta' soċieta aħjar, soċieta ħilsa il-xolti għaw ta' riċerka wasal sabiex jitratta kwestjonijiet di għall autoritajt eġizzjani kwestjonijiet oskurati mill-medja u l-xena politika u koll. Ir-rida tijaw li għatti vuċi minn mandux wassal sabiex ikun torturat u maqtul ċirkostanzi li għadhom oskuri u da mux aċċettabli. Ġurjer kien seta kien eh, xaħat liġi minna zazuħ Ewropew li f'dem fittex il-verità. L-Unjoni Ewropea trid tassumi minkejja ir-rabtiet mill-qrib mal-Eġittu pożizzjoni ibsa u deċiża illi twassalna sabiex nistaqsu mistoqsijiet fuq x'wassal għal mew ta' Ġulju Reġeni għaliex m'għandux ikun hemm dubju fuq il-fatt illi anzi sakemm ma jkunx hemm dubji li setat u l-interessi ikkopru il-riħa ta' dem ta' Ġulju Reġeni. Dan il-poster nededikaw ħlilu u l-familjari tiegħu ġustizzja u verità għal Ġulju Reġeni. Grazzi. Is-Sur Borghezio. Presidente, certo, verità. E... Grazzi, ħafna verità u ġustizzja bla dubju għal ġuri reġeni. sa' sem mistoqsit l-Komitat Affet, pero ġejt imwaqqaf. il sinjura Mogherini ma qalitx kelma fuq il-każ Dreġeni. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni illi firmaw il-portit kollha hija kemm xejn eh, dajfa hija attakkuża kontra dar reġim illi f'dan eh, il-każ żgur huwa responsabbli għal aġir illi ta' min eh, nikkundannaw. Meta LEġittu kien taħt il tmexija ta' Morsi u fil-seta kellek il-laħwa mużulmani, l-Unjoni Ewropea ma kienx tikritikom, kienu favor il-libertà tal-espressjoni, il-ħarsin ta' dritt ta' bniedem, għajjejna insomma, għajjejna fuq dal-ħarsin ta' dritt ta' bniedem illi daqqa, nħarsu daqqa li rridu kollu najdu xaġa kol fuq tentattiv illi ninvolvu persuna pal reġeni zazuwa twajba f'attivitajiet illi xaktarx kienu kellhom x'jaqsmu ma' ċentri ta' riċerka mir-Renju Uniti ma' daw affarijiet delikati waħin ma nitkellmux fuqhom. Zdehowski képviselő úr következik. Grazie ħafna, l-Onorevoli Zirkowski, grazie ħafna, President, Komissarju. Il-kas ta' Giulio Reggeni għandu iġi mitqis bħala kas kundannabli għajja mistoqsijiet fuq il-sigurtà ta' ġeddidini tagħna meta jkunu l-Eġittu Dan huwa pajjiż li aħna qed nikkopraw miegħu, huwa pajjiż li naħsbu li huwa partner strateġiku għal ġejjin għalina xi ħadd li qiegħed tkun naħa tagħna, ġifieri każid bħal dawn brabta ma' eh, żviluppi fil ġejjini fl-Eġittu hija ħażduna mhux ħażin jiena nieħu gost li għall-ewwel darba l-Eġittu ħalliet numru ta' investigaturi italjani li naqdu fl-investigazzjoni illi huwa pass fid-direzzjoni tajba ma mhuwiex biżejjed għal daqstant fissem il-PPE nixtieq insejjaħ lill awtoritajiet Eġizzjani sabiex jagħmlu l-almu tagħhom u nerġa' ngħid l-almu tagħhom sabiex iħarsu ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea fit-territorju tagħhom indipendentement mir reliġjon tagħhom jew affiljazzjoni politika bżonn jinvestigaw dan il-każ ek serju. Grazzi. L-Onorevoli Xake għal minuta u nofs. Thank you, President Commissioner Cole. Grazie, President, kommissarju kollegi, e kif e, nfakru l-memoria ta' dan iż-żazuħ maqtul, nfakru kol tortura li e, tantija mifruxa fl-ġittu, nimbuttaw għal-ġustizja, ġustizja li għandha tkun b'saħħitha f'kull kas ta' ta' ejbin sforzat fl-ġittu kena 1700 kas fl-2015 skont NGOs il jaraw l-involviment tal servizzi segreti fil-metodi ta' tortura użata. U sen zommu l-autoritet eġizzjani eh, impenjati sabiex jikollabraw mal-autoritet italjani u sabiex ikun hemm investigazzjonijiet kredibbli. Din hija xi ħaġa li ma tiġrix f'ħafna każijiet fl-Eġittu hemm iktar impunita minn ġustizzja, sfortunatament u jiena mħasba ħafna fuq il-kampanja fuq skala kbira tal-Gvern Sisi sabiex jinżammu kritiċi ġurnalisti minn tiġri dritti tal-midem u anka oppożizzju politika mill-2013 iktar minn 22.000 persuna nżammu eh, batu l-ħabs kont l-autorità ġizzjoni nifisom. Wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea titkellem u twaqqaf l-esportazzjoni ta' sistemi teknoloġiċi illi jgħinu l-ksur ta' ġitit tal-bnidem. Hija illużjoni illi fl-Eġittu jkollna partner b'saħħtu għaljata biex niġġieldu terrorizmu mingħajr ma nħarsu l-libertajt u drittijiet fundamentali tal-Eġizzjani. U għalfejn nazzjonijiet mill-passat reċenti mhumiex iktar eh, mhux qed jiggwidaw il-politika tagħna għaliex ir-raġuni għalfejn kien hemm il-rewixxa tal-2011 għadhom preżenti u dawn għandhom nifdhom għandna nħidhom in konsiderazzjoni. Grazzi. L-Onorevole Maltese. Grazie, President. Għaddew ħames ġimmat mill-mewt ta' Giulio Reġeni u kull ġimgħa l-awtoritet Eġizzjani bidlu l-verżjoni fuq di traġedja illi jidher li huwa il-politiku imwettaq eh, bordni tal-reġim Assisi fuq zazuħ riċerkatur Ewropew. Dawn iż-żminijiet il-gvern tiegħi ma sabx id-dinjità li kundanna din il-ċajta makabra u ma ġixxiex lanqas u ma interrompiex rapport mal-reġim ta' Zizi ftejmiet fuq ġvida kontra terrorizmu, xaġa grotteska fuq dittatur, il terrorizmu huwa l-istrument prinċipali tiegħu sabiex jgverna L-lum dal-Parlament se jivvota fuq għatta dinjeta, hija ħaġa tajba ma mhix għanna għandna nifqu nikkonsidraw għaljati tal-Ewropa reġims li jaħon u libertà pal Turkija ta' Erdogan u l-Eġittu ta' Sizi u ntuhom għom li jintużaw sabiex ikomplu jopprimu l-popli tagħhom u bekk niċħdu l-valuri tagħna, aħna maħniċ qed niġġieldu imma kontra ma favur terrorizmu hekk. Grazzi l-Onorevoli Panzeri. Grazzi President. Il-Parlament Ewropew mhux biss ikkundanna tortura u l-qtil ta' Giulio Reġeni, ma jitlob ukoll li jingħataw l-awtorit Taljani kull informazzjoni u dokumenti utli sabiex b'mod konġunt mal awtoritajiet Taljani kun hemm investigazzjoni rapida, trasparenza u parzjali sabiex niksbu l-verità l-Eġittu għandu interrompi dan lejbin sforzat permessa tortura għandu jneħ liġi repressiva tal-Novembru 2013 illi joħno id-dissens paċifiku l-Eġittu kol għandu jeħles persuni mizmuma minħabba kużjoni tal-libertà tal-espressjoni għati li soċjetà ċivili u l-union sabiex joperaw kif Eh, xira. Sir Han, Komissarju Han, l-Eġittu bla dubju huwa partner importanti għall-Unjoni Ewropea. Imma ma jistax ikun dan akkosta kollox, u aħna ma nistawx u ma rridux nagħlqu għajnejna u dim dak li qed iseħħ bħalissa. Grazzi eh, Missur kan għan um, olla deħ, pero ma sax il-kelma, għalix inti tinsab fil-lista ta' kellima. U nishtiq nibdew il-votazzjoni fil-ħin. Ġifiri se jkollok ħin titkellem iktar l-qoddim. Bekk nalqu il-lista ta' awturi, issa fissam il-gruppi politiċi. Issur Polċak l-ewel. Grazie ħafna, Signora President. Ridu nammettu li l-Eġittu ma jinsab situazzjoni faċli dawn il jim Imma den mux ġustifikazzjoni għal passi tal autoritarijiet illi jiksru drittijiet bażiċi u drittijiet fundamentali. Il-kas Giulio Reġeni huwa traġiku imma arminek hija l-prassi istituzzjonalizzata fejn awtoritajiet statali inneħħu niskom dibta li motu manjera illi ma jkunux qed jirrispettaw eh, liġijiet ta' pajjiż modern, liġiet tkun pajjiż modern li jabdi l-Kostituzzjoni 2014, ma da t sejħ il-pajis mux modern, għandek eh, kontradizzjoni bej dak li għattajt il-Kostituzzjoni u kif tiġi implementata. Dir kontradizzjoni eh, għandha tiġi kondannata mi jittelu ebu eh, anka minħabba il-forzi ta' intelligence tal-Eġittu, illi wasana nikkonkludu illi il-reġim ma jilħaqx il-kriterji mixtieqa vizavi demokrazija. Grazzi fissem il-grupp Essendi l-Onorevoli Del Monte. Grazzi, President, kollegi. Illum qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni li titratta l-ksur ta' ġitid tal-bniedem fl-Eġittu. Madanakollu qed niffokaw l-aktar fuq il-każ ta' Giulio Reġeni. Il-mew ta' Giulio Reġeni, żagħżugħ riċerkatur mill-istess eh, reġun tiegħi li kellu ħajja u ħafna tamiet. Giulio mar fil-Kajr sabiex kompli jistudja memmek sab il-mewt wara torturi bla tmiem l-Eġittu ta' lura l-katavru madu ma tax lura l-verità. U naħseb li ma jeżistux rapport kummerċali u strateġiku li jippermettilna li u uddim il-sejba għal-verità. Dan dovuti għalih, għal-familja, għal-ħbib tiegħu, għal-fjumicello, raħal li kien ġej minnu, imma nafuħu kol il-tanza zaħlijat iridu jibqaw jemnu fil-libertà u dritt tal-ħajja illi ħadd ma jista' jista' grazzi. Grazzi ħafna irdu niftakruh dan l-arvoli boħner għal minuta grazzi. Drittijiet tal-bniedem stat ta' dritt huma valuri ċentrali tal-Unjoni Ewropea. Meta niġu għal strateġija kummerċali, irridu u aktar fuq rispett tal daw il-valuri meta niġu biex negozjaw mal-partners tagħna. Drittijiet tal-bniedem qed jiġu maksa kważi kull imkien fil-Vank Nofsani fl-Eġittu fis-snin reċenti is-sitwazzjoni id-deġenerat eh, b'mod eh, imħaffef ħafna kull il-gvern irid joħnoq kull attività politika, anka attività politika li tappoġġa l-gvern. Ir-riżoluzzjoni imres għallum tresqet flaqwa ħin possibli u nħedġeġ il-Kommissjoni sabiex tiżgura illi il-restrizzjonijiet kummerċali suġġeriti jiġu implementati fil-prattika. Grazzi l-Onorevoli Castaldo. Grazzi President, illum edin hawnhekk sabiex nikkundannaw Eh, omicidju barbaru, eh, orrur rur blasens u eh, mhux aċċettabbli li jkun hemm dawn il-manuvri sabiex niżvijaw u sabiex nattu tortura spetata illi twassanna sabiex nikkonkludu li hemm ġlida ta' seta fil-gvern, leġuttu tritturi bil-fatti li tixtieq il-verità li tikkastiga l minu responsabbli mhux il-minu min u komdu għalihom. Hemm drittijiet qed jinkisru fl-Eġittu għaliex l-interessi ġeopolitiċi u enerġetiċi ma jistgħux jiġġustifikaw l-inġustifikabbli għaliex it-terrorizmu estremista ma nġilduħx bit-terrur mingħata l-istat l-Unjoni u l-Istati membri għandhom eh, jużaw kull arma possibbli għalihom għaliex u dim il-verità ma nistawx nisktu, mhux biżejjed nfakru il-memorja ta' Ġulju ma rridu naġixxu, nistennew li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu, aħna rridu verità u ġustizzja għal Ġulju Reġeni, verità u ġustizzja. Köszönjük következő hozzászólunk López képviselő úr egy percben Oye, estamos aquí para la muerte Grazie ħafna. Aħna edinaw biex nikkundannaw id-mewt ta' Giulio imma biex infakru li miet bħal ħafna oħrajn li mietu bħalu. Attivisti fl-Eġittu ħames snin ilu jew waqt l-aħħar ħames snin. U biex najdu li il-ġejjini u relazzjonijiet internazzjonali eh, irridu jimbnew mill-verità, verità li qed tiġi moħbija lilna mhux id-darba biss ma darba wara l-oħra u f'dan il-każ. Giulio mhux każ waħdu huwa parti minn lista twila ta' ġurnalisti, avukati, attivisti, eh, dawk li ġildu għad-drittijiet tal-bniedem li ġew arrestati, torturati jew inkella maqtula f'dawn l-aħħar snin fl-Eġittu. Imma importanti li l-mewt tiegħu ma tkunx għal xej li eh, li aħna niġu ispirati li mhux ħanibqgħu nagħlqu għajnejna li l-iżjed ġlida importanti fi pajis strateġiku bħal huwa l-Eġittu huwa propju rispett tad drittijiet eh, tal-bniedem u dan irridu ngħiduh mod ċar lill-awtoritajiet. Mr. Kan. Grazzi, l-Onorevoli Kan. Jek joġbok. Grazzi. Sinra President, nikkondanna bil-qawa kollha il-til ta' Ġulju Reġeni u nesprimi s-solidarjetà tiegħi mal-familjari tal-vittma na bżonn investigazzjoni kredibbli fuq il-mew tiegħu. Sfortunatament il-kas ta' Ġulju jsegwi lista twila li tidħol f'mijiet ta' ejbin sforzat fl-Eġittu minn meta ħa isseta l-militar. Nitolbu verità għal Ġulju nitolbu wkoll ġustizzju għal numru ta' Ġizzjani li li qed eh, isoflu s-sess affarijiet ta' kuljum. Il-Forza Sigurità l-Ġukatura ma resqux u eh, dimiliġi l-min pratika tortura jew eh, forza eżagerata l awtoriti ġudizzjani li jridu eh, neħħu liġi tagħhom fuq protesta u kull liġi repressiva oħra li qed jiġu użati għal eh, repressjoni interna bil-skuża ta' sigurta tal-Istat irridu neħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex niżguraw li l-Gvern Eġizzjan jagħmel dar riformi kif xira sabiex nżommu paċi u stabilità fl-Eġittu. Grazzi. Köszönöm képviselő úr, most pedig... ħafna wara din il-lista qasira se niġu għal lista twila ta' kellima taħt il-proċedura kez ġdijaj, sfortunatament ma nistax nagħti il-kelma lil kulħadd għaliex ħin biżejt m'għandniex. nibdew bis-sur Tajani. Mikrofon għas-sur Tajani un interlokutore importante dell'Unione Europea. È un paese L-Eġittu huwa interlokutur importanti għall-istabilità tal-żona tal-Mediterran, ma dan kollu ma nistgħux eh, ninjoraw il-valuri tagħna minħabba interessi kummerċali u interessi politiċi. Id-dialogu ma' pajis pal-Eġittu nibbażawh ukoll fuq eh, il-kollaborazzjoni indispensabbli u meħtieġa għal ħarsin u rispett ta' drittijiet tal-bniedem u għadu dmir tal-Unjoni Ewropea li tħares id-dinjità tal-persuni u drittijiet tal-bnedmin anka barra l-frontieri tagħna. Jiena xtaqt azzjoni iktar b'saħħitha minn aħħa ta' rappreżentantoli. Forsi xtaqt naraw hekk magħna kif xtaqna naraw aktar attiva fuq iż-żewġ Taljani maqtula fil-Libja.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 l-Europa trid tkun biswejt l-Italja fit-triq li għandha twassal għal verità sieħa tal mewt ta' Ġulju Reġeni fl-Eġittu mżonna firmaw il-ġdid sabiex anke nuża il-krim ta' ġentiloni misru fil Balanin li ma nistax eh, naċċettaw veritajiet komdi kif irid titina l-Gvern Eġizzjan. Dak li ġara l-Ġulju Reġeni fl-Eġittu imponi li kosa biex naġixxu bis-saħħa aħna ngħidu li hemm bżonn verità fuq il-mewta da' zazoħ ċerkatur, u nitrimaw kol spiegazzjoni fuq ksur ta' ġilti temġdem tal-pajis Eġittu li rappresenta partner importanti għall-Unjoni Ewropea għandu jirrispetta drittijiet tal-bnidem u l-obligi rigward libertà tal-espressjoni, reliġjon u twemmin. L-Italja għandha il-kolla l-Europa biswita sabiex naslu għal-verità ta' Ġulju Reġeni. Dan nafuħ l ġulju Reġeni u dinjità tagħna bħala ċittadini Ewropej. Köszönöm képviselő, Marias képviselő úr következik. Grazzi, Sassur Marias. Aħna sprimejna tħassib tagħna l-ksur ta' ġittijiet tal-bniedem fl-Eġittu. Il-qtil fl-Eġittu ta' Giulio Reġeni, ċittadin tal-Unjoni Ewropea, hija eh, l-aħħar ħaġa l-aħħar ħatwassal wassal għal eh, reazzjoni. Aħna nesprimu l-kondoljanzi tagħna mal-familja ta' Giulio u anka eh, naqbel mal-kollegi Taljan li tkellmu qabli l-Unjoni Ewropea trid tibat messaġġ ċar l-Eġittu. Eġittu li suppost għandu jżomm ma' drittijiet tal-minu, jirrispetta drittijiet tal-bniedem. Tmexxija Eġizzjana trid tifhem li ħnuq tal-libertajiet eh, tal-poplu Eġizzjan et ikkompli eh, jagħti aktar saħħal il-ġihadisti. Irridu l-Ewropa trid tesprimi b'mod ċar il-kundanna sħiħa tagħha għal til tal ta' Giulio Reġeni. Mela, il-kelma l-kellim li miss. L-ewnet kondoljanzi l-familja ta' Giulio Reġeni u jena nemmen Iva li il tilandu għandu jiġi investigat eh, b'mod indipendenti, ma dan huwa biss wieħed minn mijiet ta' każijiet u jiena eh, nixin kunna naf awtoritajiet x'in pożizzjoni tagħhom dwar l-Eġittu. Il-bieraħ tkellimna dwar ir-rilevanza tan-nisħubija tat-Turkija fi żmien meta Erdogan qed jagħmel dak li jagħmel e, qed naġlu jekk nagħmlu liberalizzazzjoni tal-viża u niftħu il-kapitli ftit ħin ilu tkellimna dwar il-Kazakistan iffirmajna ftehim u nafu x'tib ta' reġim qed nidrizzaw u leġitu parti oħra minn din l-istess stampa. Imma kummissarju għal darba Warra pin noti li għandek qoddimek u għajdinna kif ħambidlu ir-relazzjoni tagħna mal eġiptu biex verament il-qoddim ikonna sitwazzjoni aħjar u sħubija b'saħħitha. Grazie ħafna sta' surkużo. Grazzi, Signora President, għaxar snin ilu in-nissa sindikalisti u rewna Eġittu li kienet jitkellem dwar l-libertà, ġustizzja soċjali, eċetera. Mubarak kien vizzjat minn Stati Uniti, sfortunatament ma waslitx il-libertà, l-ġustizzja u laqqas il-ħobs, imma wasal golb t-Estat. Imma tħalsu biljuni l-eżerċitu tiegħu, l-armata tiegħu u baqgħu jibbijaw l-armi. Dan huwa Eġittu li għandu kundanni għal mewt għatel ħafna persuni s-sena li għaddiet. U il-situazzjoni qed tkompli anka dal-każ ta' Giulio Reġen li ġi torturat mod terribli u maqtul. Eġittu għas siħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ma tantix permetti li dan e, jiġri minar ma namlu xej. Irridu nuru s-solidarjetà, bżon li naġixxu biex għalix il ġittu jużaw il-ġitti tal-bnidem bis meta jimportom meta għandhom interess. Grazie ħafna sa ngħaddi l-kelma l-sur nanno. Fuq każ bħal da tant gravi nixtieq nenfasizza li jekk l-Ewropa verament kienet Ewropa maquda għandha tajt sempliċement lil eġittu jew inti tajdinna eżattament x'ġara lil eh, fil-każ ta' Giulio Reġeni u aħna niblukkaw kull tip ta' żvilupp jew rapport ekonomiku u diplomatiku. Dak kull manda bżonn tagħmel l-Unjoni Ewropea biex l-Eġittu jifhem li ma tistax ehm, tiddiħ bil-familja ta' reġeni jew inkella bil-pajjiż tiegħu u mhux kulħadd jistenna fil-waqt li il-gvern tal-Eġittu qed jagħti verżjonijiet differenti ħafna u li kontradixxu xulxin dak kull hemm bżonn. Njitafna kelm li miss u għassu xiku. U għacċar li għawek eh, da friskju il-kredibilità tal-Europa. Il-kredibilità li natu il-realtà li nħarsu eh, il-ċertu investigazzjonijiet li għadhom mhumiex in, indipendenti li għadha mhux garantita. Iġri, emżon bżonn li mill-kliem naddu għal fatti li mill-kliem nkunu nistgħu ngħaddu għal trasparenza ta' dan il din il-mewt ta' riċerkatur żagħżugħ Giulio Reġeni li kienet ifittex l-appartenenzi ta' identità tiegħu f'sistema li kienet differenti minn dak li kien imdorri. Għalhekk nitolbu lil rappreżentanta Olja sabiex tiggarantixxi din trasparenza u aħna nitolbu li il-gvern Taljan irrid jinterrompi il-rapporti kummerċali mal-Eġittu għaliex l-insibu ir-realtà x'inhi hija iżjed importanti minn kwalunkwe ħaġa oħra. Grazzi. Grazzi ħafna kollega, issa is-Sur Hawit. Grazzi ħafna pala membru tar renjonit tal-Parlament Ewropew jiena nesprimi tħassib tal-kollegi italjani tagħna fuq il-każ ta' Giulio Reġeni mhux bissa li għal-vitmi kollha eh, ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu. Jiena nixtieq nitkellem favur il-paragrafu li jitleb lis sur Harnan u l-kollegi tiegħu ħan u l-kollegi tiegħu sabiex ma jippermettix l-esportazzjoni ta' ċertu tamil li jintuża repressjoni jisem suġġeriment li Nokia Siemens fil-Germania eh, batu dan it-tip ta' tamir u eh, Hemm unità ta' sorveljanza sigrita kbira li m'għandha l-ebda skrutinju pubbliku u jina nemmen li ċertu pajizi Ewropej li huma involuti fl-esportazzjoni ta' tamira għal dan it-tip ta' unità eh, li huma eh, din jiksru drittijiet tal-bniedem u għalhekk jiena eh, jina nixtieq nitlob li din it-tip ta' ah, dan it-tip ta' aġir isir illegali taħt liġi Ewropea. Grazie ħafna ngħaddi l-kelma lill-Honorable Schubert. din il-mewt brutali għanda tiġi investigata minn kumitat imparzjali għal-kem jena niddubita li jekk li għad ħanaraw il-realtà xini, il-verita xini. Dan iż-żazuħ ma kienx vittma ta' reat komuni, imma kienet minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu u twemmin politiku tiegħu. Din mhix aċċettabbli. Anka jek dan iseħ f'pajjiż fejn li sigurtà soċjali mhix daqshekk ċara jew ovvja, anka ħamessin wara rivoluzzjoni, irridu nsemmu leħenna L-Unjoni Ewropea ċitturi turi solidarjetà mal-Italja trid tagħmel l-almu tagħha sabiex dan il-każ ma jerġax jirrepeti ruħu. Grazzi ħafna, issa l-aħħar fuq il-lista tiegħi L-Onorevoli Menvi. Grazzi, Signor President. Re, verità u ġustizja l-Ġulio Reġeni u madmir impen e, eh, tfittxija neċessarja l-istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma rridu nkunu ċerti li l-ebda realtà ekonomika Ewropea e, tkun involuta f'sorveljanza, f'kastigi, f'torturi li sfortunatament edin isiru f'dan il-pajis fil-Eġittu aħna għanna situazzjoni ta' ksur ripetut ta' drittijiet tal-bniedem li r-riżoluzzjoni komuni tagħna eh, tfakkar. Tfakkarna l-impenn biex inkunu nistgħu niġġieldu din is-sitwazzjoni bis-saħħa kollha tagħna, l-impenn kollu tagħna, jiena naħseb li figura bħal din ta' Giulio Reġeni għandna twassalna biex nirriflettu niddiskutu speċjalment fost iż-żaża, żgħażagħ li huma impenjati fi politika u li jridu jbidlu d-dinja. Jiena naħseb li anka Giulia stess bir-riċerka tiegħu bil-istudji tiegħu ipprova jbiddel l-affarijiet imma ma kellux iħallas bħajtu ir-riċerka tiegħu għal-verità. Grazzi. Mela, sur kummissarju jina ċert li kuħat għandu l-istess opinjoni fuq din il-kwistjoni, mistan għaddi l-kelma li jilek biex tala id-dibattitu. Grazie ħafna, Signora President. Iva, naħseb li aħna tal-istess opinjoni. Aħna il-koll xukjajna ruħna fuq e, tfittxi il-sejba tal- e, ġisem laħajja ta' Giulio Reġeni e, tarkmini ta' kmini din sena it-tortura u l-mew ta' dan iż-żazuh mhumiex biss traġedja personali għal dawk kollha li kienu jafuh, imma traġedja inaċċettabbli għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi, għall-istituzzjonijiet u għall-popli u din hija xi ħaġa ġiet espressa mill-kelliema kollha llum. Viċi President Mogherini fuq livell personali għajmet il-punt dwar il-mewt ta' Giulio Reġeni mal-autoritajiet il-ġizjani darbtej u il-bżon li kunem investigazzjoni eh, indipendenti u trasparenti kooperazzjoni mill-viċin mal-autoritajiet eġizjani sabiex ikunem eh, stampa ċara ta' ċirkostanzi kif ukoll jiġu kastigati l-ħatja. Il-kast għajem ukoll mill-EEAS u waqt eh, taħdidiet bilaterali mal-Eġittu fi frar. Is-servizzi esterni qegħdin segu dan il-każ kooperazzjoni mill-qrib mal-Gvern Taljan. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza kbira għal ħarsien u l-protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi kollha inkluż l-Eġittu. Biex insemmu eżempju riċenti ieħor Aħna minna numru ta' interventi fuq it-tentattivi li jiġu malu ċentru nadin eh, li huwa ċentru fejn jiġu trattati fuq livell mediku il-vittmi ta' tortura il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem demokrazija stat ta' dritt huma prinċipji ta' gwida għall-azzjoni esterna u l-politiki esterni tal-Unjoni Ewropea. Fl-2015 l-Unjoni Ewropea reġgħet qajmet relazzjonijiet bilaterali mal eġittu fil-qafas tal-ftehim ta' adeżjoni li kien ilu mwaqaf mill-2010. Lan kien li nerġaw nibdew ikonna kuntatti fl-imkien f'numru ta' oqsma inklusi id-drittijiet tan niedem biex ikunna kooperazzjoni f'oqsma ta' interess komuni. Fit-twim ta' sena li għaddiet il-Kajro reġa bdiet id-dialogu eh, fuq id-drittijiet tal-niedem l-ewwel laqa bħal din f'ħames snin U l-uffiċjali tal-IAS qed iżommu l-kuntatt regolari ma' soċjetajiet mal-assoċjazzjonijiet ċivili u assoċjazzjonijiet oħra. Fil-fatt il-Viċi President Mogherini eh, iltaqat ma' dawn l-assoċjazzjonijiet waqt iż-żjara tagħha fil-Kajr erba' xurilu. Aħna qegħdin naħdmu wkoll mal-Stati membri fuq eh, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu u da ħajġi ħajkun prezentazzjoni fuq dan fil-Kunsill eh, li ħajsir f'Ġinevra fil-15 ta' Marzu. Ħajkun hemm żjarat f'dan il-pajjiż sabiex fix-xhur li ġejjin sabiex inkomplu eh, ikonna kuntatti magħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem, jiena nassigurakom li ħanamlu da kollu nistgħu mal-awtoritajiet Italjani sabiex nassiguraw li toħroġ il-verità u nassiguraw ukoll li dawk li huma responsabbli għal tortura brutali u l-mewt ta' Giulio Reġeni jiffaċċaw il-ġustizzja. Iżda aħna qegħdin naħdmu wkoll sabiex traġedji inaċċettabbli bħal dawn nevitawhom fil ġejjini Aħna nkomplu nitolbu u nappoġġaw implementazzjoni sħiħa tal-Kostituzzjoni tal-2013 riformi fil-qasam tal-gvernanza u l-istat ta' dritt kif ukoll progress fis-sitwazzjoni ta' dritti bniedem, drittijiet tal-bniedem fid-dawl tal-aspirazzjonijiet tal-poplu Eġizzjan għal demokrazija u stabilità. U nixtieq nżid li aħna tul il-kooperazzjoni tagħna u l-ħidma mal-Eġittu aħna lesti li nappoġġaw l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet mod partikolari nindirizzaw dawn kwistjonijiet kollha naħdmu għad-demokrazija fil-pajjiż. U dan fil-fatt huwa wieħed mill-miri li għandna fil-politika tagħna fl-Eġittu u mal-Eġittu. Grazzi. Köszönöm biztos úrnak a záró gondolatait, képviselőtársaim a vita lesz. Grazie ħafna kommissarju għal dawn il-kommenti ta' ilu. Aħna rċivejna tmin mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u għalhekk